Bidu, għandi ftit informazzjoni għalikom. Mela, qed nitkellem fuq mara li għal ħafna u ħafna żmien ila tejna, Signora Brigitte Stensbon. Set, set ħallina, Sinjura. mill ewel ta' jannar Sinjura dejjem enitna għal ħafna snin il-dan il-parlament.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 tippermetti li li li nesprimi ruħi. L-ewwel net jiena nagħmel appell għall kamra kollha għax il-war l-ofsenar illum se nitkellmu xi ħaġa b'urġenza. Il-każ tas-Sinjura Amitu Ħajdu hija huwa każ urġenti għall aġenda fuq eh, ta' war nofsinhar u jiena eh, ħan nissuġġerix il-proċedura li ġejja il-kollegi u għafdawni kloġobkom kollegi meta Mela, dawk il-kollegi li jafu d-dettali kollha ta' dan il-każ, jiena ma tantx għand informazzjoni għal-issa, ma mill-ismajt, mill-lider se jkun hemm eh, soluzzjoni li se tiġi proposta għal dan il-każ. Ir-rappreżentanti tal-Unjoni li qegħdin jaħdmu bla bla qiegħda biex jaslu għalhekk naħseb kun jagħmel sens li ma niddiskutux dan il-każ għax inkella nikkompromettu il-progress ta' dawn l-isforzi diplomatiċi li li għaddejjin palissa għalhekk nagħmlilkom appell biex inneħħu dan il-pont mill-aġenda tagħna ta' warnof senar. Għax naħsbu li jkun iktar ta' detriment jekk inkomplu aħna nfetqu bejnietna. U bat wara għandi point of order oħra għal wara. We should not discuss it. This is Przewodniczący, ja nie, ja nie mam przekonania. Sur President, ma nafx jekk nistawx niddeċidu fuq dan issa, għax eh, leħa eh, eh, għadda żmien deċiżjoni konna ħadnija. Mhux faċli li issa niftaħ id-diskussjoni fuq dan il-punt, għax id-deċiżjoni diġà tieħdet. Sur Dol, Sur President, jiena naqbel mal-proposta ta' Martin Schulz eh, peress li għaddejn il negozjati u dawn huma diffiċli ħafna. Qed nitkellmu fuq każ uman jitratta mara f'diffikulta għet nippruvaw nsibu soluzzjoni politika. Ġifiri, meta nkunu din għamlu din għamlu sforzi ta' natura politika, ma rridux inkomplu nar u situazzjoni. Għalek,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 xogħol u diplomatiku huwa ovvjament importanti, imma għaminatu għajn għajda issa waslet fil-ila tamel l-strajk tal-ġu għal dan l-axħar 133 ġurnata. Naħseb din il-mara li għeddin t-ġile ta' drijiet tal-bnidem, il-parlament eh, rridu naraw zattament jekk jineħħiġ dan il-punt jew l-infuq l-agenda. Grazzi ħafna, Signori. Anzi, moment, jgħid il-President, skont regola 140 nistgħu nivvutaw fuq din il-mozzjoni, din il-proposta għax ġiet imresqa. Hemm mozzjoni u skont ir-regola 140 nistaw nivvutaw fuq dan din il-proposta dan is-suġġeriment. Għalhekk nixtieq nixtieq insaqsi min jixtieq jiddefendi l-mozzjoni. Lopez Aguilar, please. Sur Lopez Aguilar. Grazzi. Grazzi, President. Mella, għal nom ta' delegazzjoni soċjalista dan il-Parlament Ewropew, nixtieq jiena nirringrazza l-Alleanza ta' Soċjalisti Demokratiċi għas suġġuriment tiegħu li anki l-IPP qed tappoġġi anki l-IPP. Naħseb m'hemmx dubju li l-Parlament Ewropew minn dejjem wera l-appoġġ u s-solidarjetà għal din il-mara li issa edha fil-periklu tal-mot mħabba il-strajk tal-ġuħ. Madana kollu, il-Parlament Ewropew għandu iċ-ċans li jagħmel ġest simboliku. Ġifiri, il-Gvern ta' Spanja għaddej bl-isforzi diplomatiċi għax ovvjament edha fuq il-territorju Spanjol palissa din is-sinjura. Is-sinjura Hajdar qed tkomplu b'dan l-istrajk tal-ġuf fuq territorju Spanjol. Il-President qed jinterromp il-kellim. Grazzi ħafna għandek kellek biss minuta. Għalek għanna ċans li aħna nappoġġjaw l-isforzi diplomatiċi. Grazzi il- President jerġa' jinterrompi l kelliem. Grazzi ħafna, Sinjur. Issa, mela, nista nistgħu nivvutaw kontra. President, jiena rritna mela ċara l-grupp tiegħi qed jopponi dil mozzjoni ħan għal-fej. Jiena naħseb li l-proposta li għadha kemm saret u tiġi l-ħodu għodu mhijiex fuqta proposta bħalli jekk nadottawa naħseb tkun daqqa ta' ħarta lill gruppi li l-om ħafna s-saddejjini jformulaw din l-rezoluzzjoni u tkun eh, da tiddevjana mill-importanza tal- ta' dan il-kas għax aħna ilna naħdmu biex noħorġu fuq il-rezoluzzjoni li naqblu li kuħat jaqbel fuqa, għalek matul dan il-proċess aħna rnexxilna nilħu kompromess. Ikonna kompożizzjoni komuni għalek għal darboħra jien ma naħsibx li huwa waqtu li aħna nappoġġaw dan din il-mozzjoni. Jekk il-Parlament Ewropew issa mhux les li jitkellem, meta se jkun les jitkellem fuq xi ħaġa daqshekk importanti. Grazzi ħafna. Por último, también. Finalment, President. Il-situazzjoni e għalek hija ċara jgħid il-President, grazzi ħafna. Sinjuri, nkunu qed eh, nivvotaw minnu favur illi nadottaw il-proposta jekk ġobkom għolli jekk inkom favur. Sorry. Point of order. Point of order. Point of order Ihor. Sir President, point of order. Konti li niprofa nitkellem, fil-fat il-mikrofonu. Mhuwiex veru li l parlament Ewropew adotta pożizzjoni fuq il-kwistjoni ta' din is l llum wara 33 jum ta' strajk tal-ġuħ, kenna fuq l-agenda dibattitu fuq il-punt u issa nissuġġerixxu li nneħħu da' dibattitu u jien naħseb li din hija xi ħaġa morali. Grazzi ħafna, Sinjuri. Għankun qed nivvotaw. Għankun qed nivvotaw, Sinjuri. Xtaqt nibda il-votazzjoni. Sur President, tlabt il-kelma fuq point of order u kol. Din il-kamra. Għamlita ċara fil-passat illi għanna impen b'saħħtu għad-drittijiet tal-bniedem. Għal dak għandu xaqsam il-proposta ta' Sur Schulz, jekk huwa għandu informazzjoni importanti jew fatti dwar eh, il-każ, jekk joġbu itina l-informazzjoni sabiex nidu deċiżjoni illum għar nofsinhar fil-bidu tad-dibattitu. Proszę. Bardzo proszę. Iwa. Jaki oġbok? Sir President? Ira għal diversi snin din il-Kamra u kont responsabli mill grupp tiegħi għal dak xaqsam drittijiet tal bnidem U dan etnamlu bitħassib kbir u koll il-ħat li għadda kena t twal fuq dan il-kas. Tkellimna mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Marok. Ho, qed nimbassru li l-istrajk tal-ġuħa jintemmu li nsibu soluzzjoni għalija. Musa nipprova nopponi soluzzjoni. Musta nipprova nipperikola l-kas tagħha imma naħseb li hemm bżonn inkunu diskreti. U għal daqstant nappella l kollegi sabiex jgħinu il-dil persuna permezz tal-diskrezzjoni li hemm bżonn. ċewem Państwa prosić teraz o chwilę uwagi. Signori, nitlobkom, nitlob l-attenzjoni ta'kom. Ma nix intawlu iż id-diskussjoni fuq dan il-punt, Għatem votazzjoni. Kollega numru 92. Grazzi, Sir President. Staqt nibda billi nesprimi. Is-sens ta' sorpriża tiegħi kif qalet Sinjora Bilbaw tkellimna għal tliet sigħat fuq dil kwistjoni l-bieraħ. Jekk is-Sur Scholz għandu informazzjoni, kellu informazzjoni għal il-ħadd missu allura għamel din informazzjoni disponibbli l-bira qabel ma resaqna rezoluzzjoni. Jekk dan ma kienx il-każ, u nirrepeti, gruppi differenti kienu involuti fi diskussjonijiet il-bira war nafsinhar li wittaw itri għal kompromess, għal tim ta' kompromess, man aħna rridu nadottaw rezoluzzjoni biex għallin inqas inkunu nafu x'se tkun il-pożizzjoni ta' dan il-Parlament. U mhux noqogħdu biex niddiskutu passoltu. Eh, Pantano. Grazie ħafna. L-aħħar point of order, Mr. Tanok. Sur President, Jider li għaw qasma fil-kamra jek kwistjoni delikata, jider li hemm konfuzjoni siħa, jek joġbok nitlob illi nipposponu dan il-votazzjoni għat-tlieta ta' nofsinar sabiex nikkonsultaw il-gruppi, il-partiti u naraw xet jiġri popju fil-Marok. E, proszę Państwa, zebraliśmy wszystkich... Seniori, Ġbajna l-kommenti kollha, unka anka il-kommenti kollha. U għanna stampa ċara skont ir-regola 140 ta' regoli ta' proċedura, nixtieq issa illi nivvotaw fuq din il-mozzjoni. Għanna mozzjoni konkreta fuq din il-kwistjoni illi ma tiġiġ diskussa l-lum. Minu favur din mozzjoni kħġabkom ollu dejkom minu favur li ma niddiskutux din il-kwistjoni l-lum. Grazzi ħafna. Minu kontra. Grazzi. Astenzjonijiet. b b'mod elettroniku. Niftaħ il-votazzjoni elettronika. Czy wszyscy głosowali? Il-vota kolħat? Nala il-votazzjoni. 249 zas. 249 favur, 163 kontra, 135 l-astenzjoni. Il-mozzjoni ġiet approvata. il President Schulz għal darbohra. Fuq it-tieni point of order. Sur President. Niskuża ruħi li qed intellifkom il-paċenzja. Fuq il-lista ta' votazzjoni għanna l-prinċipju ta' sussidjarità nifvota fuq dan. għal bazit ta' regola 27 paragrafu 4 jiena nipposponi jina nixtieq li nipposponu dan il-votazzjoni għal sessjoni plenarja li jmiss. Sabiex eh, nanalizzaw il-kwistjoni f'aktar dettal. Naħseb illi naqblu f'dan il-Parlament il-prinċipju ta' sussidjarjetà u drittijiet fundamentali għandhom jiġu rispettati. Ma dan kollu hemm nebda sens li nqajmu dil kwistjoni f'dan il-punt partikolari. B'mod speċifiku l kollegi Taljani ngħidilhom li għandek nixaqsam dibattitu li tiġri f'pajjiżhom dan huwa dibattitu Taljan mhux Ewropew. Aħna qed nippruvaw niddefendu l-pluralità u d-demokrazija hawnhekk. Però ma jistax ikun riżoluzzjoni ta' din ta' dan it tip f'dan il-moment. hija sorpriża għaw gruppi li jiddefendu demokrazija ma jirrikonoxxux il-prinċipju ta' taħt regola għedza, seba seba paragrafu 4 nitlob li nipposponu din il-votazzjoni għas-sessjoni li jmiss u nanalizzaw l-ammissibilità ta' rezoluzzjoni. Grazzi. Mam konkretną propozycję. Grazzi ħafna. Għandi proposta konkreta. President Schulz, tista' il il-headphones jekk jogħġbok? Għandi proposta konkreta x'inressa. u dan il-punt fit-tieni parti tal-votazzjoni. Nibvotaw fuq il-budget un bat għanna xi punti addizzjonali. U kulħadd jista' jirrifletti fil-proposta ta' Sur Schultz, mbagħad imorru lura għalija ġaldal darba din ir-riżoluzzjoni tiġi diskussa, ġifieri fit-tieni parti tal-votazzjoni. Issa, xtaqt nibda nivvota fuq il-budget. Pan, pan Poselt, pan Poselt, point of order, bardzo proszę. Sir Poselt, point of order ganz kurz ich bitte darum nachdem die Dringlichkeit abgesetzt wurde wir hatten gestern hart fil-qosor issa li ħadna punt urġenza fuq il-speaking time għal punti urġenti fuq is-saħar tal-ponent u żewġ punti oħra ta' urġenza u kif nistrubwixxu il-ħin tal-kelma il-proposta tiegħi għallum war nofsinhar kien illi jkollna sija waħda ta' punti urġenti dak bis xaqnajt